tal-ġlida kontra l-AIDS u xtaqt illi anka naħdmu eh, sabiex inneħu din l-istigma minn fuq dawk il-persuni li preżentament qegħdin jgħixu u l marda tal-HIV. Das war zwar auch nicht zur Geschäftsordnung, aber absolut berecht. Veru, ma kienx punt relatat direttament mal point of order imma jagħmel sens. Naddu għal votazzjoni mela fuq il-rapport ta' Sinjura Grappini, il-kodiċi doganali tal-Unjoni fil-gwar ta' merkanzija li tkun telqa temporanament mit territorju doganali tal-Unjoni bil-bahar jew blajru. Nad il kelma rapporter. Mulțumesc, domnule președinte! Grazie ħafna, Sur President, l-ewennet. Xaqt nirringrazzja